Thank you very much, first of all, for coming along uh, this afternoon. It's really uh, a uh, novel experience to be back. Grazzi tal-li għedin għawnek, għandkom l-opportunità biex tkunu għawnek f'din il-kamra mill-ġdijt, u nirringrazzja l-servizzi kollha mill-presidenza sal Digicom, Digiinte, Digianlow, Digi ITech li ħadmu sfiq għal dan elan. Kienu ħafna xogħol involut. Nibdow minnu fih Nixtieq ninsisti fuq il-fatt li din hija sessjoni teknika, test tekniku u għalhekk irridu nivverifikaw li s-sistemi kollha qegħdin jaħdmu. L-interpretazzjoni, il-mikrofoni, id-dawl, il-sistemi audiovisivi, eccetera Nserraħ ras l-interpreti li mhux daqshekk ħażbin dwar il-kwalità tal-interpretar illum dejjem napprezzaw il-livell għoli tal-interpretazzjoni li nirċievu waqtul is-sessjonijiet dan kull huwa test u musser ikun hemm verżjoni rreġistrata ta' dak li tintqala jintqala hawnhekk illum. You've all seen the program. We're going Jekk rajtu l-programm il-koll nistgħu nibdew minnu fiħ l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna, l-ewwel net fuq is-sajt tal-kavalli tal-Atlantiku tal-Gregal, il-konservazzjoni tal-isbnot u l-linji gwida tal-budget tal-2015 għazinna dawn id-dibattiti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni hija minħabba li dawn huma affarijiet verament interessanti bħala suġġetti u dejjem iżommuk imqajjem għal bqija tal-wara of Senar għax tittoqgħod attent għalihom. M'hemmx għalfejn toqgħdu titħasbu eżattament x'qed jiġri fid-dibattitu ma nistgħu nifukaw aktar fuq il-lat tekniku membri parlamentari Ewropej mħeġġin nużaw il-karta blu biex nkun nistgħu nittestjaw din il-funzjoni wkoll, anke għandkom il-possibilità li u point of order, ġifieri ħossukom liberi u ovvjament anke fil-plenarja bħalma jiġri fil-plenarja realment tistgħu titkellmu. Ma meta titkellmu umu bil-wieqfa u mhux tibqgħu bil-qiegħda. Tajjeb wisq. Mela, issa Niftaħ laqa, laqa miftuħa kifet, l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa dibattitu konġunt fuq is-sajt fuq mistoqsija bil-fom lill-Kummissjoni fuq is-sajt tal-Kavalli tal-Atlantiku tal-Grigal u mistoqsija bil-fom lill-Kummissjoni fuq il-konservazzjoni tal-ispnott. Naddi l-mikrofonu minnu fih għall-awtur ta' din il-mistoqsija bil-fom